f'nofsinhar. Il-punt li jmiss issa fuq l-aġenda huwa r-rapport ta' Antija McIntyre. Il-qasam tal-ortikultura ngħaddi l-kelma lir-rapporter għal erba' minuti. Onorevoli McIntyre. Thank you very much, Mr. President. Grazzi, President. Kontenta li nista' għalkom dan ir-rapport illum Nittama wkoll li dan jirċivi appoġġ ġenerali fil-votazzjoni. L-ortikultura hija qasam importanti ħafna l-Ewropa, qasam fejn naħseb li nistgħu nagħmlu kontribut kbir kemm għall-ekonomija Ewropea kif ukoll għal problema ta' ġuħ fid-dinja fi żmien meta l kemm aħna mħasba dwar is-sigurtà tal-ikel. Dan il-qasam l-ortikultura jista' jagħmel kontribut ewlini, Ir-rapport jisħaq fuq l-importanza ta' promozzjoni tal-qasam tal-ortikoltura, speċjalment li jippermettilu li jikkompeti aħjar fis-suq globali permezz ta' innovazzjoni, riċerka u żvilupp, effiċenza enerġetika, adattament għal tibdil klimatiku, dawn l-affarijiet kollha huma koperti f'dan ir-rapport, is-sigurtà tal-ikel naħseb li hija kwistjoni ewlenija ħafna wkoll għalina sa 20 sena oħra se nkunu neħtieġu 40% aktar ikel milli nipproduċu issa. Bħalissa l-ortikoltura tipproduċi 18% tal-agrikoltura Ewropea. Tuża biss 3% tal-art, però iġifieri hemm lok ħafna għal titjib f'dan il-qasam. Apparti minn hekk irridu nesportaw aktar Ir-rapport tiegħi jenfasizza l-ħtieġa li niffaċilitaw il possibilita l-produtturi tagħna jkollhom aċċess akbar għas-swieq ta' pajjiżi terzi. Il-valur tal prodotti ornamentali tagħna huwa ta' madwar 1.9 biljun fis-sena bħala valur ta' esportazzjoni, hemm ukoll affarijiet oħrajn li nixtieq insemmilkom, però mhux se jkolli biżejjed ħin biex inkoprihom ir-rapport jappoġġa ħafna il-POs apparti minn hekk, eh, speċjalment jisħaq lill-Kummissjoni fir-reviżjoni tagħha imminenti li ttina xi regoli ċari fuq il-mod kif għandhom jaħdmu l-POs u biex jirranġaw l-iskemi u kol b'mod li jiffissaw il-kondizjoni tas-suq fil-pajjiżi differenti. Fir-Renju Unit mod speċjali rajna eżempji ta' eh, ta' POs li kunu recognized għaliex il-POs ma jidirx li jaħdmu tajjeb kif tridhom il-Kummissjoni. U hawnhekk ġifieri bla dubju hemm l-ħtieġa li eh, nkunu aktar utli għal dawn l-organizzazzjonijiet aspetti ieħor huwa l-Integrated Pest Management, l-IPM, xi ħaġa li għandha wkoll lokal potenzjal għal ġejjien. jekk irridu nikkompetu fis-suq globali, irridu nużaw metodi u, tekniċi ġodda. Ma nistawx nazzu rasna fir-ramel u nejdu li rridu morru lura għal tkabbir organiku, eccetera affarijiet bħal IPM jatuna l-opportunità biex intejbu il-mod kif naħdmu imma għalissa ma nistawx naħdmu mingħajr prodotti ta' ħarsien għal pjanti, sprays u neonectanols. Irridu niżguraw li kwalunkwe deċiżjoni li nieħdu tkun imsejsa fuq evidenza xjentifika u mhix biss fuq il-biża mix-xejn. Rrid hawnhekk irid ċerti organizzazzjonijiet bħal Harper Adams University li huma attivi ħafna f'dan il-qasam Fl-ħannet, meta ħna nqisu l-livelli ta' qatt fost iż-żgħażagħ fl-Ewropa, għandna opportunità biex nofru karriri tajbin fl ortikultura għandna bżonn botanisti, enġiniera agrikoli, xenzjati tal-pjanti, dawn kollha ifissru karriri tajbin. Irridu nħeġġu l-żgħażagħ biex jidħlu f'dawn l-qasma, grazzi. Bardzo pani, pani McIntyre,